f'waqta u jien ringrazzja lill membri għall-attenzjoni tagħhom. Grazzi. Fin Dank, Herr Kommissar Hahn, zum Abschluss ta' Grazzi Kommissarju. Ek nalqu debattitu tagħna kien hemm sitt riżoluzzjonijiet li ġew imresqa u il-vot ser jittieħed wara dibattitu illi jmiss illi huwa dwar is-sitwazzjoni u l-wirt kulturali ta' Kaxgar. Jiġifieri fir reġun autonomu ta' Uyghur Xinjiang ġewwa iċ-Ċina. L-ewwel kellem sur kellem għal minuta. Komissarju. Dawn il-popli fiċ-Ċina jeħtieġu appoġġ internazzjonali biex tiġi preservata l-kultura u l-identità tagħhom. Infatti, il-Belt Antika ta' Kaxgar qegħdin naraw illi hija soġġett tal-programm ta' modernizzazzjoni fej 85% tal-belt qadima ser tinqeret u importanti illi din fortizza storika ma tiġix sostituita b'dawn il blokok ta' appartamenti ġodda. Jekk l autoritajiet Ċiniżi huma serji huma rridu jaraw illi l-wirt kulturali tagħhom jiġi rrispettat u l-lingwa tagħhom tiġi malma fl-iskola fuq l-istess livell tal-lingwa ċiniża. Jiena nappella biex l-awtoritajiet ċiniżi jaċċettaw il-kontribut mill komos illi għandu ħafna esperjenza fl-amministrazzjoni tal- landscape urbana u jiena nappella biex dan il-post jiġi inkluż fil-UNESCO għaliex ser ikun hemm ħafna postijiet inklużi u fosthom it-triq tal-ħarir. Grazzi kollega kellem. Issa l-onorevoli xalke għan minuta kollegi, komissarju. Taħt it-titlu ta' riforma u żvilupp, il-belt antika ta' triq tal-ħarir qed tiġi meqruda din mhijiex biss daqqa ta' ħarta għal wirt globali kulturali imma din hija xi ħaġa illi hija importanti wkoll għad-diversità kulturali taċ-Ċina kif ukoll għall-popolazzjonijiet tal-Ujgur. Iċ-Ċina qed tipprova tajjeb id-diplomazija kulturali tagħha madwar id-dinja iżda ħadd huwa interessat f'pajjiż illi għandu hekk diversità kulturali għal opportunità ekonomika u relazzjoni sostenibbli mal-bqija tad-dinja il ta' drittijiet tal-bniedem u l-minoranzi fl-iktar sens mifrux tagħhom hija xi ħaġa essenzjali. Aħna nħeġġu l-gvern biex evalwa l-possibilità li jinkludi l-Kaxkar ma l-applikazzjoni konġunta mal kazakistan Kirgistan, Taġikistan u l-Uzbekistan għad denominazzjoni ta' Dinji tal-UNESCO ta' triq tal-ħarir u rappresentanto li trid iżid id-dialogu dwar id-drittijiet tal-bnidem ta' maċċina u tagħmlu aktar immirat għall-azzjonijiet u aktar effettiv. l-Onorevoli Geringer de Odenberg għal-minuta. Grazzi l-um għanna dibattitu dwar il-minoranza fiċ-ċina. Dan qed isseħ ġurnata wara d deċiżjoni ta' Dalai Lama fejn huwa mhux ħaser jibqa' il-mexxej ta' Tibet. Aħna irridu nosservaw is-sitwazzjoni ġewwa Tibet fil-ġimgħat u fix-xhur li ġejjin, iżda llum qegħdin nitkellmu dwar minoranza diskriminata oħra, il-minoranza tal Uigur iċ-Ċina tgħid illi qed tiġġieled it-terrorizmu iżda sfortunatament f'dan il-każ hija qed teqret il-wirt storiku tagħha. Aħna imħasba mod partikolari dwar il-bidla, il-bidliet fil-belt ta' Kaxkar illi qed jeqirdu din il-belt qadima. Waħda mill-aqwa eżempji ta' arkitettura musulmana fl-Asja jaslu eluf ta' turisti kuljum f'din il-belt. U din il-belt suppost il edha fuq il-lista tal-UNESCO kiku ċina tħalli li dan isir. Irdu nfakru l-autoritajiet biex jirrispettaw il-minoranzi u jħarsu l-wirt kulturali tagħhom. Grazzi. L-Onorevoli Brejpil sal-minuta. jider biċċar illi kaxkar hija is-simbolu par excellence tal-identità kulturali ta' Ċina. Jiena f'jannar organizzajt konferenza ġewwa Brussell u hemmhekk stajt nara l-impatt illi dan il-pjan ta' urbanizzazzjoni qed ikollu fuq in-nies tal-Ujgur. Huma għandhom skużi ta' sigurtà pubblika imma 15% biss tal-belt ser tibqa emmek u din ser timbidel f'mużew miftuħ. Naħseb illi wasal iż-żmien illi nirreaġixxu malajk hemm jista' jkun qabel ma jkun tard Dan il-Parlament kritika l-Gvern Ċiniż għaliex waqaf demonstrazzjonijiet ġewwa Urumċi ftit ta' snin ilu aħna dnilhom biex jitlu fid-dialogu mal-Lujgur u jkollhom politika ekonomika aktar intensiva fiż-żona biex jipromovu il-popli lokali u jħarsu l-identità kulturali tagħhom. Iżda sfortunatament il-politika taċ-Ċina illum ġewwa Kaxgar hija l-oppost. Huma ser jeqirdu lil Kaxgar mingħajr ma jsemmaw, iħallu lin nista ta' Kaxgar jisemmaw leħinhom. Huma mhumiex lesti illi Kaxgar illi jitfgħu l-applikazzjoni biex Kaxgar tkun fil-UNESCO u dan huwa mod kif eh, iċ-Ċiniżi qed iġibu ruhom u qegħdin jeqirdu id-diversità. Kellem li miss. Kellek minuta u nofs kużani u għazbaltijaj. L-Nervitanok, il-motto tal-Unjoni Ewropea huwa da fid-diversità, iżda dan maħniex narawh fil-Ċina l-regoli komunisti tagħhom huma ossessjonati blaqda imma ma jridux jħarsu u jċelebraw diversità dan it-tentattiv illi nimponu l-kultura ta' ċina fuq il-minoranzi żgħar din id-dinja l-aktar dan il-pajjiż l-aktar popolus qed huwa għal ħafna rabja. Aħna nafu dwar ġara fit-Tibet u l-kultura tal-Buddiżmu hemmhekk f'dawn l-aħħar snin qegħdin naraw l-istess teddida fil-belt ta' Kaskar fil-bqija tal-provinċi ġewwa Xinjiang. Għal dawn il-fejn sena Kaskar kienet belt ta' suċċess fit triq tal-ħarir kella kultura li dejjem titkattar iżda issa qegħdin naraw li qed tinqeret u ser terġa' tinbena mill-ġdid. Dan huwa tentattiv ta' Beijing illi jeqret ir-rieda ta' separatisti. Jiena m'għandix simpatija separatisti għal kawża tagħhom uħut minnhom ikolli ngħid illi għandhom konnessjonijiet mal-Kajda iżda jiena qed inħeġġeġ il-gvern Ċiniż biex jarġa' jaħsibha il-qerda ta' belt antika bħal Kaxgar jista' jisaħħaħ il-fiduċa ta' dawk illi jridu iwaslu għal violenza kontra l-istati. Grazzi, Sur Tenok. Issa, Sur Tavares għal żewġ minuti. Grazzi ta' sew, President, kollegi. Biex ngħidilkom il-verità, minn dawn it-tlet dibattiti urġenti li qed nagħmlu llum, dan huwa L-iktar wieħed fejn aħna nħossuna li m'għandniex leħen, m'għandniex seta. Aħna għandna raġuni għaliex nemnu li l-Unjoni Ewropea għandha awtorità morali u jista' jkollha xi leverage ukoll meta nitkellmu dwar iċ-Ċina aħna nafu illi dan il-leverage huwa ħafna inqas. minkejja dak li aħna nemnu. Għalix minħabba dawk li jisir ġewwa pajjiżna aħna nafu illi kien hemm dimostrazzjoni kontra il reġim ta' Ċina illi ġiet kanċellata għaliex kien hemm żjara tal-President Għalhekk l-amministrazzjoni ta' Ċina qed tipprova ġenna nemmnu f'din l-illużjoni li m'hemmx dimostrazzjonijiet, m'hemmx protesti, m'hemmx oppożizzjoni fil-pajjiż tagħhom tkun ġewwa Xangai, ġewwa Kanton, ġewwa Tibet. Ġenna nifmu li hemm paċi kullimkien. Walla kwa diffiċli ngħidu dak li nixtiequ ngħidu llum u mbagħad nemnu illi hemm dan il-ġeniċidju demografiku li ser jispiċċa darba l dejjem din il-mozzjoni għal riżoluzzjoni tagħna. Aħna rridu l-awtoritajiet Ċiniżi jippreservaw dawn is-siti dawn din l-arkitettura illi għandha valur kbir kulturali, iżda l-mexxejja tagħna qegħdin jaqgħu għan-nassa tal-amministrazzjoni Ċiniża minħabba l-opportunitajiet ta' kummerċ li huma għandhom ma' dan il-pajjiż. Iżda illum hawnhekk aħna edin nuru illi ma nistaw namlu xej għaliex il-gvernijiet tagħna qegħdin juru ammirazzjoni biss lejn l-amministrazzjoni ċiniża. Aħna rridu nibdu l-attitudni tagħna lejn il-gvern ċiniż. Grazzi. Issa l-gruppi politiċi l-ewwel wieħed sur Posselt minuta. Grazzi President il-reġjun tal-poplu tal-Uygur kif edna mhumiex minorita u man poplu li ilu jeżistu ħafna jgħixu f'din it-triq il eh, triq tal-ħarir il-passaġġ tal-ħarir għandhom kongress u jirnexxilhom jippreservaw il-wirt kulturali tal-Kasgar permezz ta' dali li dal-axar il-taqet anki fi Strasburg. Għalek, hemm bżon li għanna nibatu appell għax edin qed jagħmlu ġenoċidju kulturali. Dak li għandhom jirrikorru għalih u għali jirrikonoxxu li għawnek għandhom karatteristika ta' poplu eh, ta' minoranza li għandhom jipreservaw il-karatteristiċi ta' dan il-poplu anki fil-Kostituzzjoni stess ta' dan il-poplu jgħid li eh, l-port kulturali għandu jiġi imħares. Naħa ta' ċina hemm bżonn li naraw min se jifimna meksa sabiex jiġi preservat il-poplu il poplu tal ugur u l-wirt tiegħu. Grazzi. Signora Kreċuċ. Grazzi ħafna, President Jiena personalment nemmen li hemm bżonn inqisu kull perspettiva meta niddiskutu dan il-punt. Jiġifieri ma nkunux partiġjani żejjed. Ma nirdux nitkellmu biss fuq in-nies tal-Jugur u taċ-Ċiniżi dak li qed jiġri fil-Xinjiang huwa li hemm ċertu violenza Hemm bżonn għalhekk ix-xogħol tagħna huwa li nippromovu d-dialogu. Riżoluzzjoni ta' dan il-Parlament m'għandix semmi biss id-drittijiet tal-awtoritajiet Ċiniżi biex jiddefendu s-sigurtà ta' pajjiżhom, speċjalment peress li hemm it-teddida ta' it-teddida Iżlamika fir-reġjun hemm bżonn li kull ma nagħmlu aħna jkun biex insalvaw d-demokrazija. Grazzi. Senjura għal-minuta, nafu li L-Ugurja tista' terġa' ssir isu ripetizzjoni tat-Tibet. Nafu li il- Kashkar Dangerous House Reform hija qed tolqot nofs il-popolazzjoni dan huwa xogħol tal-Filistini. Hemm bżonn li l-awtoritajiet taċ-Ċina ma jeqirdux dan is-sit kulturali tant importanti u anki il-triq tal-ħarir l-antika. Il-dekirazzjoni tal-drittijiet tal-persuni li ta' minoritajiet tal-ġnus maquda u anki il-Kostituzzjoni tal-Repubblika ta' Ċina għandhom jiġu nkunu konformi magħhom anki minn Beijing. Il-Repubblika ta' Ċina taf x'qed tagħmel minn minoritajiet tal-Ugur u anki ta' Tibet huwa ġenoċidju kulturali li qed jiġri fi żminijietna fis-seklu 21 li mhuwiex aċċettabbli. Bla ebda mod. Grazzi ħafna Sinjura Is-Sur Pasqa, se minuta u nofs. Grazzi ħafna. President, Prekommissarju, kommissarju nafu li din il-kultura fiċ-Ċina illa teżisti anki ġifiri fil-żmien tal-ċina kontemporanja il-popolazzjoni tal-Ugur, ġifiri fil żjona tal-Kaxkar, jgħamu mill-eqdem minoritajiet u ċina ilhom jippruvaw jiedu taħt idejhom l-Ugur imma ma nexxilhomx għalhekk kull tip anki ta' tradizzjoni kulturali u ta' identità qed tiġi maħnuqa. Ġifri anki mal-belt ta' Kaxkar. Jiena ma nafx jekk il rappreżentant uffiċjali Eh, ta' ċina jistaw jadottaw filosofija li taċċetta l-istorja, li taċċetta u kol fuq il-wirt kulturali, għax wara kollox ċina mandiċ l-istorja taħħa għanda l-istorja u kol marbuta ma' nazzjonijiet oħra. L-approċ ma' Tibet u anki tal-Ugur fil-Kaxkar, Juri, l-amministrazzjoni ta' ċina ma' jaċċettax kulturi oħra li jinsabu fuq territorju ta' viċin tagħhom hemm bżonn iċ-Ċiniżi li jirrispettaw il-monumenti li jinsibu f'Kaxkar u anke fit-Tibet. Grazzi. Grazzi ħafna Sur Paxka. Kieġobkom. Nisimaw il-kelima l-oħra, is-Sur Kelly minuta għandek. Kaxkar hija qabelt 3.5 miljun ta' eh, ta' persuni ftit inqas mill-popolazzjoni tal-Irlanda hija ħafna iktar viċin ta' Bagdad milli hija eh, viċin tal-Beijing hija fuq tinsab fil-triq tal-ħarir, triq kummerċjali u l-arkitettura fid-desert eh, l-asktum fiċ-Ċina u ovvjament hija teżor għad-dinja kollha, imma kif smajna din qed tiġi medda dan għax il-Ċiniżi jridu jerġgħu jiżviluppaw il-belt hija wkoll fiż-żona tal- raġuni qiegħda li din il-belt tinsab fir-reġjun tal- terremoti imma dan ma nistax naċċettaw għax kollox se jintilef x'nistgħu nagħmlu forsi mhux ħafna imma forsi llum li nitkellmu fuq dan is-suġġett ħaġa tajba nitolbu għal dar boħra li din is-Silk Road, din it-triq tal-ħarir, tiġi inkluża fuq l-lista tal-patrimonju dinji tal-UNESCO, naħseb li tkun telfek ma nagħmlux dan kemm għalina kif koraċina. Grazzi ħafna sur Kelly, issa sur Repo. Minuta, sinjur. Grazzi ħafna, President. Din ir-rezoluzzjoni tirreferi għal din it-tradizzjoni u l-wirt u anki identità kulturali tant qadima tal-poplu tal-Ugur. Din hija waħda mill-ikbar bliet importanti u belt importanti Iżlamika ta' dan ir-reġjun tmur lura għad-dinastija tal-ħand fiċ-Ċina u kienet parti mill-triq tal-ħarir li kienet tlaqqa l azja mal-Ewropa Għalhekk il-relevanza kulturali hija ta' importanza dinjija fil-fatt. Għalhekk hemm bżonn naraw kif se naħdmu biex naraw li belt tiġi mħarsa l-ġenerazzjonijiet futuri. E, e, ovvjament naraw l-istrateġija ta' ċina hawnhekk biex tinqered din il-belt u hemm bżonn ukoll li nagħtu għajnuna finanzjarja sabiex din l-identità kulturali inkomplu inħarsuha. Grazzi. Grazzi ħafna. Issa għandna l-proċedura tal-catch tiegħi is-Sinjura Makovaj. Minuta, Sinjura ġenerazzjoni tal-futur jiddependu minna sabiex anke nipproteġu siti bħal kaxkar din hija pilastru għall l-istorja tal-Islam fiċ ċina fl-2009 l-Gvern ta' ċina ħarreġ program ta' rikostruzzjoni li kien permezza sej iwaqqa 85% ta' din il-belt u minn flok eh, jibni bini ġdid. Mżon naraw kif inħarsu din il-belt qadima ta' Kashgar. Anki il-triq tal-ħarir għanda titpoġġa fuq il-lista tal-wirt dinji tal-UNESCO li ċina jasjaħba taħ minn l-1999 għalhekk jena nappella l-appell, grazzi ħafna. Is-Sinjura Makova issa. Is-Sur Romeva Derweva. Iva, l-identità għandha tiġi imħarsa permezz tal-kultura. Kullimkienu l-awtoritajiet ta' Ċina jafu dan. Imma rajna kif huma erdu għax ridu dan il-wirt, iġifiri din l-identità fit-Tibet u jisset jamlu l-istess ħaġa fil-reġjun tal-Jugur eh, u bħal belt ta' Kaxgar. Għalek u importanti li għal darbu ħra nispjega l-pozizjoni tagħna u nitolbu nitolbu bla kull qawwa il-gvern ta' ċina biex jieqaf mill-irda eh, kulturali u tal-arkitettonika ta' din il-belt Hemm bżonn ukoll isir inkjesta tal-esperti f'din ir renovazzjoni tal-din il-belt. Il-kredibilità ta', gvern hija bbażata wkoll ta' kif jis il-minoritajiet jekk iċina ċina tkun kredibbli u tkun rispettata fuq livell internazzjonali hemm bżonn li hi wkoll tirrispetta ċertu normi normi tal-minoritajiet ukoll. Grazzi ħafna. Vielen Dank, Herr Kollege Romeva Iroeda. Grazie. Issa naddu għessu Rubik għal minuta jek jaġbak. Grazzi, President. Kummissar Johan. Jina nemmen li il-kultura tippermetti li l bnedam li juri l-identità tiegħu internazzjonalment u għal daqstan dan kollu jurina li l-kultura unek jaffermi importanti u din il-kultura ġewwa ċina għandha tinżamm mhux biss għal persuni għal ċittadini temmek iżda għal bqija tad-dinja. Hemm ftehim, kien hemm ftehim riċentement ma' Hengżu li investimenti diretti tad-dollaru kienu se jkunu possibbli f'Janżu u għal daqstant naħseb li nistgħu nifukaw iktar fuq dan ir reġun Nistgħu nassiguraw ukoll li f'reġuni oħrajn fiċ-Ċina eh, jkun hemm l-istess eh, l-istess eh, drittijiet u jkun jistgħu gawdu mill-istess drittijiet. Grazzi Sur Rubik issa ngħaddi għas-Sinjura Essajja għal minuta. Grazzi President. Id-drittijiet ewlenin tal-minoritajiet umani fiċ-Ċina mhux qed jiġu rispettati nirreferi għal minoritajiet etniċi Hemm partit fiċina li mhux qed jippermetti li dan il-post jikseb l-istatus tal-UNESCO uh, World Heritage u qed jala uh, ċentri kulturali f'Kaxkara. Fil-fatt, dak li qed tipprova tagħmel iċ-Ċina huwa proprju l-kontrarju, qed tipprova twaqqa' il-bini f'din il-belt u qed tipprova tiċħadhom minn ġenerazzjonijiet futuri. Qed jattakka il-wirt kulturali tan-nies f'dawn il-postijiet għal dan stanti ir-realtà li in-Ċiniżi qegħdin mhux qegħdin jaraw hija li ċ-Ċina hija soċjetà multikulturali. Grazzi ħafna, Sinjura Saja. Sur Ċanet, għandek point of order? Jina sempliciment xtaqt nitkellem, President, fuq din il-kwistjoni. Momentan nixtkib, internazzjonali. Ma nistax nippermettilek titkellem, jgħid il-President. Signora Vazescu. Grazie ħafna President. Il-ċentru storiku ta' Kashgar huwa f'periklu u għal daqstant dan huwa punt ta' referenza importanti għal eh, popolazzjoni lokali u dan hija tiġi perikolat. Dan se jolqod mod ħażin lil din il-popolazzjoni il popolazzjoni li tinsab fuq silk Road. Ħafna nies din jitkeċċew minn pajjiżhom, minn ġodar tagħhom. Minħabba fek, il-belt ta' Kashgar qed hija konsidrata bħala l-aħjar eżempju ta' arkitettura Iżlamika fl-Asja ċentrali. Id-djar u t-toroq jistgħu jiġu eh, irranġati biex itejbu l-għajxien ta' ċittadin li jgħixu hemm. Imma l l-awtoritajiet mhux qed jinvestu tajjeb Jiena nirrikomanda li ninkludu l-ċentru storiku ta' Kashgar fil-lista ta' postijiet storiċi tal-UNESCO. U mandiġ tiġi imwaqqa din il-belt u iżda li kunem alternativi. Grazzi, Sinjora Bazesku, ħafna nies zammew mal-ħin tagħhom u dan juri li huma kollegi tajbin u għal sant nistan zaħal ġew kellima oħra Sinjura Korola u Bati Ċur Czarneski. Grazzi. Kaxka tinsab fil- punenta ċina u n-nies demmek zammew ħafna tradizzjonijiet tagħhom ħajin din saret destinazzjoni tajba turisti u il-gvernijiet ċiniżi jidru li qegħdin jikkontrollaw kull ma qed jiġri hemmhekk. Id-drittijiet tan-nies ta' Kaxga għandhom jiġu protetti minkejja l-avvenimenti kollha hemmhekk. U allura l-struttura ta' sigurtà għandha titjieb hemmhekk, tista' titjieb u mingħajr ma ssir ħsara lil belt antika. Allura għandna nwaffqu għal kollox din il-erda u għandhom għandna nippreservaw dan il-wirt kulturali dinji. Grazzi ħafna, signora Korola, issa għall-aħħar tal-proċedura Sur Ċanetski. Student, Signori, skużawni tal-atteġġament tiegħi li ma urriex bizzejet li xtaqt nitkellem, jiena rrid nagħmel motion of order u jina msomma kieku kont jina kont inkun sorpriza sorpriz kieku ma sarx kif sar. Il-Parlament Ewropew qed jitkellem fuq il-kwistjoni tal-minorità Musulmana u jgur fiċ-Ċina u għal daqsan nixtieq nagħmel riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew f'dan ir-rigward jien ukoll nixtieq nsemmi li aħna għandna nitkellmu dwar dan fil-kuntest ta' minoritajiet oħrajn ukoll li jiġu perseguitati fiċ-Ċina komunista bħal pereżempju l-Kattoliċi da eh, il-Kattoliċi u l Kristjani mod ġenerali qed jiġu diskriminati ħafna l-awtoritajiet Ċiniżi għamlu strutturi tal eh, tal-knejes li mhumiex ikonoxxuti mill-Knisja Kattolika. Jiena naħseb li jekk insemaw leħinna għandu jkun favur il-minoritajiet reliġjużi kollha fiċ-Ċina. Grazzi Sur Ċernetski, il-proċedura tal kgdi issa għalaqnija u nista' ngħaddi l-kelma lill kummissarju fl-aħħar tad-dibattitu Sur Han. Grazzi, President. Il-protezzjoni tal-patrimonju kulturali u affermi importanti biex nassiguraw li kuna protezzjoni kontinuazzjoni ta' minoritajiet u tradizzjonijiet ta' minoritajiet u mod ta' għajxien u koll il-erda ta' uh, ċertu uh, kultura, proprjetà kulturali uh, tista' ta' sara mhux biss għal wirt u għal patrimonju ta' din il-minorità ikkonċernata iżda għal wirt kulturali b'mod ġenerali F'dan ir-rigward l-Unjoni Ewropea qiegħda segwi bir-reqqa l iżvilupp tal-belt eh, ta' Kashgar fir-Reġjun Awtonomu ta' Xiangjing fiċ-Ċina. Din hija ta' importanza l minorità Ujgur ġewwa ċ-Ċina. Kashgar hija ferm importanti, bħal pereżempju Ġerusalem għall-lut għall-Musulmani u l-Kristjani fl-2009 kien hemm white paper ta' Xiangyang li kienet tgħid semmi r-ristorazzjoni ta' Kashgar biex tipproteġi lil belt mill eh, nirien jew inkella terremoti. Is-soċjetà ċivili fiċ-Ċina u b'mod fid-dinja ġenerali tkellmu eh, u qalu li ma jaqblux mal-metodi li ser jiġu intużati madwar 85% tal-belt l-antika tista tiġi imwaqqa wkoll ħafna bini fosthom il-Unique Sand Lake il-Madraza u pir jistaw jinqerdu u wkoll xi 200,000 persuna ser jikollhom imorru jgħixu postijiet oħra jitilfu d-dar tagħhom tradizzjonali u eh, ma kien hemm l-ebda minkejja ma kien hemm l-ebda konsultazzjoni mar residenti li ser jiġu affettwati. Din il-belt eh, għanda l-bazi kollha tal-kultura ugur f'dan il-post u allura tista' twassal għal konsegwenzi serji fis-snin li ġejjin fuq din il-kultura fuq dawn in-nies. Għal stant qed nipproponu li Kaxkari tkun sit storiku tal-UNESCO u l-UNESCO għandha titħol f'dan il-proċess ta' redevelopment. Il-UNESCO għamlet reprezentazzjonijiet li l-autoritajiet ċiniżi fir rigward tal-impatt li għandha kaxka fuq il-kultura fuq il-wirt storiku. L-Unjoni Ewropea taqbel bisħieħ ma' dan u qed titlob li l-autoritajiet ċiniżi biex taħdem ma' ċinesku biex tassigura li eh, nkunu nistaw nsibu laħjar soluzzjoni. L-Ewropea wkoll titlob li l-autoritajiet ċiniżi biex tassigura li nista' kaxka jiġu ikkonsultati biex jieħdu il-futur tal-belt u li l-opinjonijiet tagħhom jittieħdu konsiderazzjoni. Grazzi. Komissar Han. Grazzi tassew, komissarju Han. Sitt mozzjoni ta' riżoluzzjoni ġew infasla biex nagħlqu d-dibattitu. Issa d-dibattitu huwa magħluq. U għalhekk ser ngħaddu għal-ħoti. Ser nivvotaw l-ewwel net